unterbrochene Sitzungsperiode. Kollegi, eh, niftħu s-sessjoni eh, eh, ta' din il-mini plenarja. Senjuri, ħafna minna. Ma jafux kienu qed jagħmlu f